u bil-proġetti li ġew sospiżi fit-tramuntana tal-Mali. Grazzi tassew. Fil dank, komissar. Grazzi, grazzi ħafna komissarju Dalli. Kellna seba mozzjonijiet għal rezoluzzjoni ħalli nkunu nistgħu nagħlqu dibattitu mill-gruppi differenti. Għalek nistaw nalqu dan il-debattitu il-votazzjoni sesseħ lejn l-axar ta' dan il-debattitu. Issa nishtiqu nitkelmu dwar il-kazijiet ta' punita fil-Filippini. L-ewwel għandna l-awturi s-Surċinatski għal minuta. Dziękuję bardzo. Grazie ħafna President, Signori, nishti jena ngħid li mhux l-ewwel darba. Li il-Parlament Ewropew obbligat jitkellem favur il-dritti tal-bniedem, imma l-ewwel darba li l-Parlament qed jitkellem eh, dwar l-obbligu ta' drittijiet tal-bniedem f'dan ir-reġun. Aħna għandna bżonn nitkellmu dwar din is-sitwazzjoni għandna l-eżempji li juru li l-isforzi tagħna waslu għal riżultati pożittivi pal pereżempju fl-Eġittu għalhekk nistgħu nittamaw li anka fil-każ tal-Filippini din is-sitwazzjoni se titjieb bħala riżultat tal-involviment tagħna. E, sitwazzjoni waħda ħażina ħafna u l-standards tal-drittijiet tal-bniedem qed jinkisru u jiena nemmen li eh, l-Parlament irrid jitkellem dwar id-diviżjonijiet politiċi. Grazzi ħafna, grazzi Sur Ċematski, issa għal żewġ minuti Sur Romeva Rueda, grazzi ħafna President il-fatt li dawn il-qtil u li n-niset jebu dawna Eh, naqsu minn mindu il-mandat il-President il-ġdid imma li nġildu kontra l-impunità ta' minn-wetta eh, dawn l-attix għatem progress li rrit isir. Reċentament skoprejna li eh, ix-xut dawna kienu nqabdu fil-passat rridu aħna insaħħu l-programmi tal-protezzjoni tax-xrut. Aħna nistgħu narfu li hemm tnaqis fil-qtili qed isir imma kif diġa smajna hemm ħafna iktar li rrid isir sabiex dawna jiġu imħarsa rridu aħna nesprimu l-taħsib tagħna li l-użu tal-tortura u eh, dina xi ħaġa wiesa' u l-autoritajiet għandhom bżonn ikartru l-isforzi tagħhom sabiex ma jkunx hemm ksur u tal-qatt dwar it-terrorizmu u il-vitmi u l-raba ta' dawk li e, buda dan l-raba għandhom ikollhom aċċess għall-għajnuna. Aħna nixtieq nerġgħu ntennu il talbatana li jkun hemm azzjoni governmentali u sabiex il-forzi paramilitari u kol dawna jitwaqfu u jenna nasib li importanti koll li niftakru kom li dawn is-sitwazzjonijiet u mhux ġodda xilna nitkellmu dwar dawn il kasijiet għal ħafna żmien. Aħna stennejna li l-gvern il-ġdid se jagħżel azzjoni differenti ikolli ngħid li Issa kemm ma narawx riżultati dan is-suġġett se jkompli jiġi diskussaw ġew grazzi. Grazzi ħafna. Sur Mevarweda sta nixtieq ngħaddi l-mikrofonu Sinjura Oliland. Grazzi ħafna President tal-kemm matul dawn l-aħħar snin l-vjolenza politika naqset fil-Filippini eh, inqatlu erba ġurnalisti u eh, xutu eh, kol dan et eh, iġaluna nitolbu għal iktar azzjoni. Il-President Aquina dana esprima l-impenti jew għadriti tal-medem u eh, l-ġlieda kontra il-korruzzjoni sar titjib sabiex il-progress jitkompla jiena nixtieq nħeġġeġ kemm lilu kif ukoll il-gvern tal-Filippini jieħdu l-miżuri sabiex iħallsu il-persuni li huma involuti fil-investigazzjonijiet li għadhom għaddejjin il-proċessi kif ukoll il-ġurnalisti u dawk li ħarsu ġittijiet tal-bniedem dawk li wet u dawn il-atlet illegali tortura dawna rridu jindbatu l-qorti specialment dawk li huma voluti f'massakru f'Madagigaw fejn um, 700 persuna mietu, grazzi. Vielen Dank, Frau Kollegin Ujuland. Es folgt für eine Minute. Grazie ħafna. Surpasselt għal minuta. President, 72 armata privata u kultura ta' imponita situazzjoni inaċċettabbli ħaġa vera katastrofika metem l-istati membri li applikaw il-pena tal-mot imma li kollok armati privati xi ħaġa li għandna bżonn niġġieldu kontrija. Aħna qed naraw iva għax ir-riżultati imma rridu nsaħħu l-isforzi tagħna u huwa hawnhekk e, fejn il-programmi eżistenti għandhom jiġu applikati xi kultant u sfortunatament l-armi e, bl armati privati għandhom konnessjonijiet mal-armata nazzjonali ġifieri hemm ħafna korruzzjoni għandna bżonn aħna li jkollna programm ċentrali għalli bombat nerġaw nirrestawraw l-istat ta' dritt f'dan il-pajis. Dan huwa pajis vera sabiħ pajis sinjur imsieħeb tal-Unjoni Ewropea għalhekk l-għajnuna tal-Unjoni meħtieġa. Grazzi ħafna sur il tista Sinjura Verġja għal minuta u, u, u nofs. Grazzi ħafna President. L-NGOs dawn qed ikomplu um, jajdu, jirrapportaw mkazijiet ta' tortura, til, specialment tal-ġurnalisti u dawk li ħarsu drittijiet tal-bnidem iva t jitnaqsu il-kazijiet imma Reporters Without Borders qed e, iħossu li l-istampa e, hemmhekk fil-Filippini għadha taħt ħafna teddida għolja. Iva, saru l-sforzi, sfaru sforzi l-istampa statut ta' Ruma ġi ratifikat u issa rajn fejn rajna l-ar massakru eh, tal-ġurnalisti bħalissa f'dan il-pajis għaddej il-proċess eh, u ċasqu l-qorti dawk li huma responsabbli mqatem ħafna xogħol li rid isir il-programm dwar protezzjoni ta' xina iva tajjeb wisq imma dan huwa eh, klim wisq iżma jil manoj inqatel bi chainsaw. dawk li għatluħ issa għatlu tlieta mix ta' dan il-kas. Aħna nemnu li sabiex intejbu il-sistema tal-ġustizja kriminali sabiex inwaqfu il-dawn, aħna rridu nkatru eh, l-assistenza tagħna mill-14 miljun euro ma nafx meta l-ħaġa se taħdem. Grazzi ħafna. Issa se naddu uh, għal dawk li tkellmu fisem il-gruppi. Surprejda għal minuta. Grazzi ħafna, President. Jiena vera nixti eh, nikritika eh, bil-qawi l-massakru Nafu li uh, iktar minn 58 persuna inqatlu minħabba l-fatt li kienu għat jopponew il-familja li uh, kienu vera dominanti f'dan ir-reġun fil-Filippini. Xi ħaġa ovvja li l-gvern tal-Filippini rrid jara li dawk li huma responsabbli jitresqu il-qorti u jiġu kundannati u jingħataw sentenza għandhom obbligu li ħarsu il- eh, il-xut U nixxin fakkarkom kif diġa smajna mill-kollega tiegħi dwar il til ta' ħafna ħafna ġurnalisti f'dawn l-aħħar snin. Ma nistgħux aħna ninsew li hemm ħafna li jindarbu ġew persegwitati imma kienu qed jagħmlu xogħolhom. Il-gvern għandu obbligu li ħares il-ġurnalisti l-aħħar imma mhux l-inqas il-gvern ehm, tal-Filippini rrid jiġġielet kontra l-korruzzjoni għax il-korruzzjoni tippermetti lil din il-familja ta' Mektwan taħdem b'impunità. Grazzi ħafna Sur Prejda, is-Sinjura Kretu għal minuta. Grazzi ħafna, grazzi. Id-dibattitu tagħna dana inbeda minħabba t-tielet persuna li inqatlet. U nafu li kienem massakru fejn 58 persuna nqatlu inkluż in-nisa u il-ġurnalisti. L-impunità ta' dawn il-kriminali ma tistax titkompla fil-Filippini et naraw li hemm ħafna iktar li qed jinqatlu iktar minn 58. Il-qtil huwa fast u dawk il-nies kriminali jiġu mħeġġa minħabba il-korruzzjoni tas-sistema u il-ġurnalisti mhux qed jiġu mħarsa, anzi qed jiġu fastidjati qed jinqatlu. Mhux aċċettabbli li l-ġustizzja tiġi sagrifikata u l-ġliet bejn dawn il-familji li jisom il-mafja jew il-gruppi dan mhux aċċettabbli aħna nixtiequ nħeġġu l-awtoritajiet tal-Filippini jieħdu azzjoni azzjoni immedjata kontra din l impunita kontra dawn il mizuri u li solvu il kasta minn damaw. Grazzi. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna l-Sinjura Kretu, issa nixtieq ngħaddu l mikrofonu li Sinjura Shaq għal minuta, grazzi ħafna President, kollegi. Il-President għal għal li il-ġita kontra l-korruzzjoni u l-ġita favur il-Ministeri tal-Bnidem dawn huma priorità għalih huwa kontra il-til u l-ksur ta' drittijiet tal-Bnidem. Aħna nilqaw ir-ratifikazzjoni tal-Istatut tar-Ruma mill-Filippini imma issa Eh, dawn il-klim irridu nimxu aħna mill-klim għal fatti u il riżultati hemm ħafna raġunijiet li qed ninkwetaw dwar l-impunità hemm ħafna xut li qed inqatlu u l-ġurnalisti wkoll. U dana jins eh, eh, il-Filippini huwa konsidrat bħala pajjiż l-iktar perikolus għal-medja u rritu ikun hemm avukati prosekuturi involuti fil-proċessi li huma sensitivi rrit jinbat messaġġ tar minn li l-impunita mux aċċettabli għal til għal tortura għal li eh, n-nis jebu ġifiri dan huwa mux eh, aċċettabli u l-korruzzjoni mux aċċettabli lanqas. Il-gvern tal-Filippini huwa mħeġġeġ li jistiden il-rapporter speċjali tal-ġnus maquda sabiex jizur il-pajis u jinvestika s-situazzjoni u l-Unjoni Ewropea l estalitajn bil-program Justice for All li eh, għandu 10 miljun euro għall-2012 tal-2015 bħala il-budget allokat. Grazzi ħafna, grazzi. Is-sur Paxka għal-minuta. Grazzi ħafna tal-li sajtni l-mikrofonu. President Kummissarju, jiena ninstab konvint li hemm żewġ raġunijiet eh, il-għala din is-sitwazzjoni qed titkompla fil-Filippini eh, l-istrutturi dajfa u eh, l-interkonnessjoni bejn l-armati privati mal-armata tal-Istat u l-Gvern. Ma dana kollu aħna se jkollna bżonn noperaw ma' dawn l-istituzzjonijiet tal-istat irridu nikoperaw magħhom sabiex nippruvaw insibu soluzzjoni u t-tip ta' din is-sitwazzjoni dajfa ta' sigurtà. F'din id-dinja ċivilizzata ma nistgħux aħna nippermettu li l-istat qed jippermetti li l-armata privata twettaq dawn il- l-affarijiet u l-gvern qed jagħmel qisu għatta parsi mhux responsabbli għall-attività ta' dawn l-armati privati imma il-gvern huwa responsabbli u eh, din il-loba tal-President Aquino biex ħaġa ma nistawx naċċettaw Aħna nixtiequ li il-Filippini il-gvern jikkonformu mal-obbligu tiegħu u li huma responsabbli għal dan il-qtil ekstra ġudizzjarju f'dan il-pajis. Grazzi ħafna Sir Paxka. Issa nixtieq nadi għal kellima l-oħra is-Sur Kelly. Kif diġa intqal is-sitwazzjoni fil-Filippini mhux xi ħaġa sabiħa mhux l-ewwel darba li aħna diskutejna dan il-punt fil-Parlament. Iva, il ħtil speċjalment bejn speċjalment fl-2009 fejn 59 eh, inqatlu eh, eh, dina xi ħaġa vera orribli u ehm, ehm, dana ma jitxejde dwar il-sistema ġudizzjarja fil-Filippini sena u nofs eh, wara il-mandat tiegħu il-President Aquino kien hemm protesta u għallu li peress li għaddew 500 ġurnata minn mindu seħħ il-massakru issa wasal izmin li l-gvern jieħu eh, azzjoni. L-azzjoni li t-tihdet sissa mhux bizzejiet naħseb li l-impunità għandha bżonn tiqaf immedjatament trid u ukoll il-korruzzjoni u il-vjolenza. Grazie ħafna Sur Kelly, e, Signora Geringa de Adenberg. Grazie ħafna, President, grazie ħafna. Il-liġi il-ġustizja dan mhux qed jaħdmu tajjeb fil-Filippini. Il-Kunsil tal-Ġnus Mawda għal-ġittijiet tal-bniedem milux ikkonferma dan il-livell ta' oppressjoni u l-vjolenza vera tkattar. Ir-rapport tal-Ġnus Mawda jiġbet l-attenzjoni tagħna lejn ġrajja tal-Ottubru tal-2009 fejn eh, klikka armata ta' klan u dawn flimkien mal-pulizija nazzjonali dawna wet eh, irnexxilhom jattakkaw politikant lokali u bħala riżultat eh, xi tużana min-nies mietu inkluż ġurnalisti barranin eh, imma l-investigazzjoni ġiet imxejna iktar tard flimkien mal-volenza hemm nuqqas ta' trasparenza fis-sistema tal-ġustizzja tagħhom il-Filippini għandhom jagħmlu l-almu tagħhom sabiex jaċċertaw li l-liġi tiġi imħarsa fil-pajjiż. Utenberg fa' Paleckis. Eh, Isur Palecki, grazzi ħafna, President. Eh, għaddew kważi tliet snin mill mill-til brutali u motivat politikament eh, fil provinċa ta' Madinkanaw. Il-Attila huma parti minn klan u għandhom postijiet importanti anki fil-amministrazzjoni tal provinċa u għandhom ukoll armata privata illi għandhom mieta nis illi e, jittorturaw il-vitmi u mutilawhom Eh, din it-traġedja ta' Magindanaw u l-investigazzjoni ta' bla suċess ta' din it-traġedja hija segnal għall-autoritajiet tal-Filippini li dan il-pajis e, wasal fl-aħħar ta' demokrazija u jista' jinżel fil-kaos. Aħna uh, tlabna li jiġu projbiti dawn il-eżerċiti privati u li arrestaw il-persuni sospettati U e huwa neċessarju kol biex nizguraw il-sikurta tal xieda specialment fil-proċedimenti ġudizzjarji. Grazzi, Sur Paleckis. Bekwa speċajna l-lista tal-kellima iskritti sanaddu dwar kaċ għaj Sur Silvestris. Il-massakru ta' Magindanao seħ fl-2009 u l-vitmi illi kienu sejrin biex jipprezentaw roħom bħala kandidati għal sindku ġew maqtula. 58 persuna illi jinkludu anki l-mara tal-kandidat um, sindku assistenti, sewi, eccetera. U minn dak iż-żmien il ġustizja ma setat tagħmel xejn. Anke imħabba il- l awtorità ġudizzjarja mhijiex indipendenti f'dan il-pajjiż dawn fil-fatti dan il-persuna għandal Ampatwan li kien suppost il-persuna ħatja. Eh, però eh, dan huwa membru ta' familja għawija u eh, aħna nafu li jen persuni l esti jiexdu kontra tijaw. Aħna nitolbu li ssir ġustizja għal nisħatja li għedin eh, fil-libertà u l filippine għandhom Eh, jira eh, għandhom jikorreġu liġi tagħhom biex ikun hemm rispett sħiħ ta' drittijiet tal-bniedem f'pajjiżhom. Grazie, grazzi kollega Silvestris. Issa ngħadu għassu repo. Grazzi, President. Il-korruzzjoni hija waħda mill-problemi kbar fil-Filippini eh, ila dejja ħafna snin l-investituri barranin eh, għedin jinżammu barra mill-pajis eh, fil-Mindanaw fil-2009 kienem massakru u x-xieda issa qed jiġu maqtula ftit ftit. U din għal daqstant hija farsa ta' sistema lokali ġudizzjarja. Il-Filippini hemm bżonn uh, jirrispettaw l-obbligi tagħhom skont il-liġi internazzjonali u x-xieda l-familji tagħhom għandhom jiġu protetti Bżon nizguraw illi ikunem follow-up ta' dan eh, mod speċjali. Grazzi sur Repo. Issa sur Tabax, Tarax. Grazzi. President, miex l-ewwel darba illi qed nitkellmu fuq dan il-massakru ta' Magindanaw fil-Parlament Ewropew. Aħna diskutejnija dan il-massakru fl-2010 fejn kien hemm iktar minn 50 persuna li ġew maqtula fi gżira Filippina meta kienu qegħdin jippruvaw jappoġġaw kandidat fl-elezzjoni u xi ħut minnhom kienu anki ġurnalisti. Għal daqstant, kif qed ngħid tkellimna fuq fl-2010, però bil-numru kbir ta' xeda u bil-fat eh, li s-sistema ġudizzjarja u għammiexi bil-mod ħafna ma messa xej, aħna kena tama meta s-sura kwino sar presidenti li situazzjoni ħatitjib, mero man bidel xejn l-organizzazzjoni internazjonali għandhom ikelmu mill autoritajiet Filippini u jgħidulhom illi irridu jmexxu dan il-proċess il qudiem eh, u jek dan jkollhom eh, jgħatu il-ħatja l tribunal Internazjonali. Hemm 1600 eh, milixa eh, u l-komunità internazjonali għandhom ixamru kmimhom u jibdow jaħdmu. Grazzi. Sultanok. Mandux mikrofonu. Jiena wkoll koll eh, imħasseb fuq l-impunità li żviluppat f'dawn l ħar snin fil-Filippini. Mod partikolari il-massakru ta' 87 individwi tal-2009 li inkludu l-ġurnalisti li kienem eh, e li fil-Magindanao. Dan l-avveniment juri kem il-gvern ta' Manila eh, eh, et hemm ħafna korruzzjoni u ħafna qtil E, il-Filippini huwa eh, kem kem daqxejn aħjar minn dak ta' Somalia. U jiena nixtieq nitlob l President Aquino li eh, jirrispetta eh, l impen tiegħu l-istat ta' drittu li ikun hemm drittijiet tal-bniedem u biex jiġilet biex jiġilet kontra il-persuni li ebu u anki il-persekuzzjoni ta' nis innoċenti li huma potenzjali potenzjali ġida. Grazzi, Sur Tanok. Issa, l-aħħar, eh, kellima hija Sinjura Korpola. Din l-impunità edha tafetwa l filippini Aħna eh, nisimaw spiss fuqa sabu nis mejtin oh, xur wara illi sparew in-nies, ħafna nies ġew maqtula xhieda tal-massakru ta' Magindanaw ġew assassinati ħafna minnhom kienu til politiku u ħafna każi devastanti u mindu daħal il-president il-ġdijt situazzjoni marret għall-ħjar. Però il-orti kriminali tal-Filippini edha turi li ċerti impegni mumiex qed jiġu rispettati. Per eżempju, meta nħarsu dak, dak li sara Sirja fil-forum eh, tal-ġnus u da ma sarx għal-Filippini. Il-komunità internazjonali mandiġ toqgħod kwieta fuq dawn l-avvenimenti. Il-Senjora Korhola u s-Senaddu Assurdalli fisem il-Kommissjoni. President, membri onorevoli tal-Parlament, il-kwistjoni tal-impunità u tal-qtil ekstraġudizzjarja u dawn il-persuni li ebu u ma sfidi li ma għadajin fil-Filippini u irridu narfu li jazistu. U għal din raġuni għall-Unjoni Ewropea l-appoġġ tal-settur tal-ġustizzja u l-ġdida kontra l-impunità fil-qasam tal-tiles tal tortura, eh, huma uh, kwistjonijiet importanti fil-aġenda tal-drittijiet tal-bniedem. Tlet ġimatilu eh, l-Unjoni Ewropea ħadet sem fit-tieni reviżjoni periodika tal-Filippini. Dawn il-tile straġudizjari, straġudizjari, tortura, eccetera, kienu fost eh, il-punti ta' tħassib illi tkellimna fuqhom f'dan il-proċess ta' peer review. Jina nilqa li f'din l-okkazjoni il-gvern tal-Filippini prezenta agenda u wera progress mill-aħħar reviżjoni tal-2008. Intkom tafu li aħna inkoraġġejna l-amministrazzjoni tal-President Aquino biex iżid il-prosekuzzjoni ta', ta dawn in-nies li wettqu il-til straġudizzjarju u dawk illi huma responsabbli għal massakru ta' Magindanao. U biex eh, joħorġu miżuri eh, effettivi. Kien hemm tentativi preċedenti biex din il-kwistjoni tiġi affaċċata u naturalment issa il-triq li ħad President Kino sejra tajjeb. Aħna nilqaw il-progress li sar din l-amministrazzjoni ta' eh, biex eh, biex nġildu għal drittijiet tal bnidem u, u ta' stat ta' dritt. Il-protokoll u l-konvenzjoni kontra tortura eh, hija e, pass il-qoddim illi u għamil uħ Bidajna miftuħa. Hemm bżonn però namlu iktar progress, hemm noqqas ta' fiduċa fil-uffiċċji pubbliċi. E, din hija problema strutturali politika endemika. Għal daqstant aħna nħeġġu l-President ta' mhux biss li ġilet kontra il-korruzzjoni u frodi tal-amministrazzjoni preċedenti, imma anki li ġiret kontra l-impunità. Aħna ġejna nkoraġġati mill tal-bit tal-gvern ta' e, tal-Filippini għal assistenza tajnijom appoċ l-2010-2011 Ehm, assistenza biex iżidu kapacità fil-osma investigativi tal-ġustizja. Il-program IP Just u eh, anke għal dawn in-nies li jebu iktar minn 300 persuna fl-2006 li nizlu għal tlieta fil-2011 anki investigazzjoni ta' til u uħtif u anki ħafna eh, kazijiet eh, illi ġew prezentati għall uffiċju tal-Prosekutur. L-Unjoni Ewropea hija attiva biex tikkoopera mal-Filippini fuq kwistjonijiet ta' drittijiet tal midja u partikolari fis-settur tal-ġustizzja kontra l-impunità. Aħna reċentement approvajna programm ta' 10 miljuni ta' euro eh, u se nkomplu fuq ix-xogħol tal-IP Just saħħu sistema ġudizzjarja kriminali. Grazzi, grazzi kommissarju Dalli. u dan id-dibattitu għanna sema mozzjonijiet ta' rizoluzzjoni jina il-vot eh, sejseħ eh, wara id-dibattitu li miss.